Good morning, everyone. Lodwa tajba kulħadd. Jekk forsi ħedu postkom. And prepare your voting cards. Ħejju il-karti tal-voti tagħkom. Very. kwistjoni kwistjoni ċitanti ħafna. Issa nivvotaw fuqhom dal-għodu. Nittama li kulħadd qiegħed portata tajba. Nixtieq li forsi tistgħu taqblu fuq kollox. Oh, the first vote. Ewel votazzjoni u ħanimxi bil-mod sabiex niżgura li kulħadd ikollu karta. Ġaqet nitkellmu fuq vot elettroniku huwa vot individwali. Nivvotaw fuq mistoqsija orali fuq glyphosites. Vot wieħed, vot elettroniku, vot miftuħ. Everyone voted. Il-vota kolħat, nittama li jiva, vot maluq. Adottat. Li mis. Thank you. The next re report is... Port li miss fuq Ross. Nivvotaw fuq diversi emendi. L-ewwel emenda minu favur. Kontra. Tensjonijiet taddi. Tini emenda minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tilet emenda minu favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Rabamenda minu favur kontra <clears throat> naħseb ma ddiċ ma niverifikaw emenda erba evvota kulħadd vot maluq ma taddix emenda ħamsa taqa emenda sitta minu favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Emenda seba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Emenda tminja dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda disa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda xa dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda ħdax dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix Issa nevvotaw fuq la bozz kif emendat, vot elettroniku, vot miftuħ. And the vote is... Vot malu. Taddi. Uh, we have to vote on the mandate electronically? Electronically, so... Ala, mela, vot miftuħ, vot elettroniku.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 the effort sharing. Nivvotaw issa fuq rapport fuq eh, sim l isforzi nibdew kompromess A minu favur, kontra, astenzjonijiet. X'kien il-vot ta' soċjalisti? Kompromess ka nerġgħu nivvotaw vot favur kontra astenzjonijiet tardi. Wieħed zero seba' minu favur, kontra astensjonijiet ma taddix. 112 u għagri 13 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-13 minu favur kontra Nivverifikaw. Electronically. Vot elettronik. The vote is open and... Vot miftuħ, vot maluq. Rejected. Ma taddix emenda 113 minu favur, kontra, astenzjoniet taddi. 114 favur, kontra, astenzjoniet taddi. Kompromess D minu favur, kontra, astenzjoniet taddi. Nifverifikaw. The vote is open. Miftuħ. Vot malu. Taddi. Compromise E. Compromise E minu favur. Contra astenzjoni taddi. Amendment 140. Emenda 142 minu favur. Paġna 12 fil-lista tiegħi. 142 minu favur. Uh, in my list from the secretariat we are voting. Issa ta' segretarjat qed nitkellmu fuq emenda wieħed erba' tnejn. Tajjeb minu favur. Kontra jiet ma taddix. 141 u 65 minu favur. Kontra jiet ma taddix. Vot miftuħ. The vote is closed. Vot maluq. ma tardix. Move some pages, please. Qalbu xiftit paġni, kħuġabkom xu għoddim ħafna paġni fil-fat. Paġno 20. Wieħed disa erba. Emenda wieħed disa erba fil-lista tiegħi f'paġna 20, 194. Minu favur,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 DPP. E 194, you find it? Mija erba u design. Snira jazo, sibta jek joċba kajdli. It's page 18 in the uh, EPP list. Paġna 18 fil-lista tal-PPE. It doesn't fold, I mean Le, ma ta' taqax għanna bżon nivotaw fuq design the alternative compromise, which was not adopted. It was in the alternative. Iva, kienet fil-kompromess alternativ li maġiġ adottat design et nara li sinjura Ajuso et tajtiva favur. Favur kontra adottata. Issa design. favur kontra adottata Maddiċ. Dawru naqra l paċni So you covered everything in the compromise. Prejtu kollox fil-kompromess? Issa kompromess ċe. Paġna 30. Ekka tajdu Kompromess ċe, favur. favur kontra għaddit. Emenda 28, favur. Kontra. Nitċekjaw, emenda 28. nalqu l-votazzjoni, għaddit, emenda 247 u 29. Koperti, Issa, immorru għal tran 25-26, dawk favur. Minu kontra? Għaddaw. 247 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 248 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 249 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 30 u 31 favur kontra astenzjonijiet għaddu. 250? Le, 255. Favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. diċ. 32. Le, ma nivotawx. Kompromess B, favur. Kontra? astenzjonijiet għaddit. Issa, dur dawru l-paċni ftit, intra 35, minu favur, itre 35 kontra, astenzjonijiet ma Issa dawru l-paċna, itra wieħed, favur, kontra, Astenzjoniet? Minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Nċekja. Iter wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Itra tnejn. Favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 35, Iva, favur. Kontra, astenzjonijiet maddeċ. 37, favur. Kontra, astenzjonijiet maddeċ. Agri biħed, favur. Kontra, astenzjonijiet maddeċ. Agri tnejn, favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda tleta favur kontra astenzjoniet għaddit. Agri ħamsa favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 43 favur kontra astenzjoniet għaddit. 43 mela Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tajab li ċekjana. 44 ta' 45 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 46 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 47 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. dawru xi żewġ paġni emenda 62. Favur, kontra, astenzjonijiet ma diċ. Emenda 64, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Itran ta' itre sitta, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Agri 10 favur. Kontra. Għanċekja. Eh, Agri 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 66, le? Morru għal tran 6, favur kontra astenzjoniet għaddit. Tran ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Agri seba, favur. Kontra, astenzjoniet, aħjan ċekjaw. votazzjoni maluqa, maddiċ. Apri Minja, favur. Le, taqqa jak ma t-tiċiċ xaddottata dispeċinda il-President, minn ċtijt dawru xi żewġ paġni, emenda 10 le lanqas. t-tiddu dawra ħafna paġni. Emenda design, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 96 favu, kontra astenzjonijiet maddiċ it-13 favu? kontra neċċekjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ Anzi, tiskuza ruħal president, għaddiċ. 99 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tran 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit Għad jisaqsu biex neċċekjaw tran 8 votazzjoni maluqa Għaddit. Mija, favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa għanna l-vota ħarif fuq la bozz tar rapport kif ġie emendat elettronikament, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ġie adottat. Sur Gerbrandi tixtieq tgħid? kemtejn? Iva, President, issa għanna deċiżjoni diffiċli jekk insaqsu xal-vot tal-mandat. Fid-dawl tal-ċirkostanzi deċidejt illi ma nsaqsix għal-vot għal-mandat. ċifiri nixtieq imur l-ewwel u dim il-plenarja. Grazzi ħafna, Sur Gebrandi. So, the next vote is on... Għana, uh, mela, issa nivvotaw fuq il-prodotti fertilizzanti tassu u nemendu żewġ regolamenti tal-Kummissjoni Ewropea. Il-rapporter, il-Signora Gardini, nivvotaw mela lessi nibdow bil-kompromess ħamsa minu favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. 207 sa 211 favur kontra astenzjoniet għaddew. 208 favur kontra astenzjoniet għaddit. 209-210 favur kontra kontra astenzjoniet ħanitċekjaw. 209-210 votazzjoni miftuħa. And it's closed. And it is adopted. U ġew adottati. Amenda sitta. minu favur kontra għanet ċekjaw. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa kompromess 8 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 7 minu favur. Kontra astenzjonijiet maddeċ. 217 favur. Kontra astenzjonijiet maddeċ. 218 favur. Kontra astenzjonijiet maddeċ. 217 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 22 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 9 favur kontra ma tellajt xidejk minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ 221-222 favur kontra Ħan iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ġew adottati. 225 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 226 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 227 favur kontra astenzjonijiet għalde ma tellaw xidejom għanna bżon neċċekjaw. 227 votazzjoni maluqa Maddiċ. 228 favur kontra astenzjonijiet ma 228. Kompromess 14 favur. Kontra astenzjonijiet ma tiġ. Niċċekja. Għalix le, niċċekja. The vote is... Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Kompromess 15, favur. Kontra astenzjoniet, iċċekjaw kompromess 15. Votazzjoni maluqa. Għadda. 230 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. 231 favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Ashra, favur kontra Ascensioniet għadda 11 favur kontra astenzjoniet maddiċ 232 favur kontra astenzjoniet maddiċ 233 favur kontra astenzjoniet erba' 234 favur anzi 235 favur. Kontra astenzjonijiet għaddit 233 favur. Kontra astenzjonijiet għalja neċċekjaw. Iva 236 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 237, 32, 239 minu favur dan il-blok. Kontra. Astenzjonijiet. Aħjar nċekjaw. Nċekjaw dan il-blok. Votazzjoni maluqa. Maddux. 240 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 240 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet għadda. 244 taqsima 2 favur kontra ma maddiċ. 250 favur kontra astensjonijiet għaddit. 251 favur kontra astensjonijiet għaddit. 252 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 253 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 254 favur kontra astenzjoniet għaddit. 254, nċekja. Iva nċekjaw votazzjoni maluqa għaddit 255 favur. Kontra, astenzjoniet ma ddiċ 256 favur. Kontra, astenzjoniet ma ddiċ 257 favur. Kontra, astenzjoniet ma ddiċ 258 favur. Kontra, astenzjoniet ma ddiċ. Issa dawru xie żewġ paġni 291. Favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Għan iċċekjaw forsi aħjar lax li sijar ma tellawx idem jew jina ma rajtim tamx. Niċċekjaw. Kontu kontra. Mela votazzjoni maluqa u ma ditx. Tnax, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 292 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet 13 u 293 favur kontra astensjoniet ma dawx 294 favur lanzi jaqa 295 favur kontra astensjoniet għaddit 299 favur kontra astensjoniet ma ditx kompromess 16 favur kontra astensjoniet adottat 237 favur kontra astensjoniet għaddit Kompromess seba' favur kontra astenzjonijiet għaddit. 13, 17, 13, 18 favur kontra astenzjonijiet għaddo. Issa morru għal 320 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 320, 321-322 favur kontra astensjonijiet għaddew. 334 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 335 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 338 favur kontra astensjonijiet għaddit. 336 favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Nitċekja. 36. We check 336. sitta. Votazzjoni miftuħa u issa l-votu għa kważi maluq, maluq fil-fatt. Ma ġiex aċċettat. 16 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw 16 Votazzjoni madwuqa. <clears throat> Adottat. 17. Minu favu ta' 17. Minu kontra ta' 17. Astenzjoniet maġiċ aċċettat. Kompromess 10. Dak favur da' kontra astenzjoniet adottat. Emenda 20. Votazzjoni. Maġiċ aċċettat. Tlieta erba' 5. Votazzjoni. Adottat. Tlieta erba disa. Votazzjoni. Maġiċ aċċettat. 350-51. Votazzjoni. Adottat. 21, anzi, 22. Votazzjoni. Adottat. Kompromess wieħed. Votazzjoni adottat. 361. Votazzjoni. Maġiġ ċettat. 26 votazzjoni. Niverifikaw. E niverifikaw 26. Vot votazzjoni hija magħluqa anzi qed nistenna. Fuq 26 qed niverifikaw 26. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, ma ġiex aċċettat. 362 votazzjoni adottat. 363 votazzjoni ma ġiex aċċettat. 364 votazzjoni ġiex aċċettat. 365 votazzjoni li kollinek li maġiġi aċċettat imma hija nivvotaw elettronikament votazzjoni miftuħa u wissa l-votazzjoni magħluqa maġiġi aċċettat. 366 votazzjoni <coughs> maġiġi aċċettat l-istess maġġoranza ta' qabel. 367 votazzjoni ma ġiex aċċettat. 368 u 69 votazzjoni ma ġiex aċċettat. 370 <coughs> ma ġiex aċċettat. 29 votazzjoni ma ġiex aċċettat. 371 votazzjoni adottat. 372 votazzjoni u adottat 300 300 daw it għax adottati. Mela, 374. Votazzjoni ikolli ngħid adottata ma jan niċċekkjaw. Votazzjoni maluqa adottat. Mela. il-32 u 375 votazzjoni ma ġiġ aċċettat. 376 votazzjoni ma ġiġ aċċettat. Kompromess 11 votazzjoni adottat. issa naddu għal ħafna paġni l-qoddim għall-emenda 430 forterti. Dami 430 votazzjoni miġiċ aċċettata. Niverifikaw 430. The vote is nearly closed. It's closed. Kważi maluq. Le, ma ġietx aċċettata. 429. Votazzjoni ma ġietx aċċettata. 431. Votazzjoni ma ġietx aċċettata. 37. Votazzjoni ma ġietx aċċettata. 4, 3, 2 u 3. Votazzjoni għaddejja adottati. 4 tlita erba, votazzjoni għaddeja ma ġiex accettata 4 3 u sitta kien l-istess grupp mela naddu għal kompromess tnej. votazzjoni adottata 4 erba tlita, votazzjoni għaddeja ma ġiġ aċċettata. E, wieħed u erbajn, votazzjoni, verifika. Qed tibdlu l-ħin kollu l-opinjoni tagħkom. Anke meta jkun grupp temendi ma ġiġ aċċettata. Erba erba erba, Dawk favur. Kontra s-sensjonijiet? ma ġiex attrattata. 451 e u 52 il-votazzjoni. 451-52 e verifika. Il-votazzjoni madwaqa. Adottata. 4 5 votazzjoni ta' ħamsa u ħamsa. Ollu jtejkom, grazzi ħafna. Adottata. Erba' 4 ħamsa. Votazzjoni, ma ġiex u erbajn. Votazzjoni. Erba' er- erbajn votazzjoni għaddejja ma ġiex aċċettata. 43 sa 46 votazzjoni ma mhux aċċettati. 44 47 votazzjoni mhux aċċettata 45 48 As, eh, votazzjoni ma ġiġi aċċettata 49 mhix aċċettata. 450 votazzjoni. Verifika għal 450. Mhix aċċettata. Kompromess 12 dawk favur. Dak kontra astensjonijiet adottata. klieta votazzjoni adottata. 465 votazzjoni. Verifika. Votazzjoni madwa ma ġiex aċċettata. erba, votazzjoni mhux aċċettata. 67 eh, ma ġiex aċċettata, 466 mhix aċċettata, 467 votazzjoni adottata. Nimxu bil-paġna qudiem 510 votazzjoni mhix aċċettata. 5 wieħed niċċekjaw 5-1-0. Votazzjoni maluqa u miex aċċettata. 5-11, dak favut, kontra astensjoniet, miex aċċettata. 5-1-3-5-1-4, votazzjoni miex aċċettati. 5-1-2, votazzjoni miex aċċettata. 515 ta' eh, votazzjoni verifika ta' 515 votazzjoni madwa għaddiet. ħamsa wieħed seba' votazzjoni. Minu favur. Adottata. 518 votazzjoni mhix aċċettata, 517 mhix aċċettata, 520 votazzjoni mhix aċċettata, 521 u 22 flimkien votazzjoni mhix aċċettati, 523 u 24 mhux aċċettati. 525-26 flimkien mux aċċettati. 527 mux aċċettati. 528 mux aċċettata li jmiss 529 mux aċċettata. 50 u 530 mux aċċettati. Niverifikaw hemm xi ħadd ieħor li tistaqsi għal mela għal 50 u 530. Votazzjoni miftuħa magħluqa ma ġietx aċċettata. 531-32 votazzjoni mhix aċċettata. 533 votazzjoni adottata. Ma kienieċ ċara lija ikonna nerġgħu nivvotaw. 533-34. Votazzjoni għaddejja mhix aċċettata. 51 u 535 mhix aċċettata. 52 u 536 mhix aċċettata. 537 u 38 mhix aċċettata. 53 u 539 mhix aċċettati. 54 u 540 mhux aċċettati. 55 minu favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 541 votazzjoni mhix aċċettata. 56 u tnejn mhix aċċettata. 543 u 44 mhix aċċettata. 545 dawk favur kontra astensjoniet mhix aċċettata. 546 dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. 547 votazzjoni mhix aċċettata. 548-49 mhix aċċettati. 550 u 51 Mish aċċettata. 552 mhix aċċettata. 553 Mish aċċettata. 554 u 55 Mish aċċettati. 554 mhux aċċettati. u 57 mhux aċċettati. 57 eh, u 559 u 560 mhux aċċettati. 58 u 560 u 61 mhux aċċettata. 59, 562 u 63 mhux aċċettati. 565 u 66 mhux aċċettati. 60 u 567 votazzjoni mhux aċċettati. 61 u 568 mhix aċċettati. 62 u 569 mhux aċċettata. 63 u 567 votazzjoni mhix aċċettati. 571 votazzjoni għaddejja adottata. Ejja naraw elettronikament. 571 fuq 571. Hija adottata. Ħamsa seba tlieta, votazzjoni. <coughs> adottata. Ħamsa seba, anzi di taqa. Ħamsa seba erba, votazzjoni. Mhix aċċettata. 575 u 6. Votazzjoni adottata. 577. Votazzjoni adottata. 578. Votazzjoni adottata. Kompromess il leb il B. Votazzjoni adottat. 584 votazzjoni mhix aċċettata. 583 votazzjoni adottata. 5 votazzjoni adottata. 65 adozzja eh, votazzjoni mhix aċċettata. 576 votazzjoni adottata. Kompromess numru 3. Votazzjoni. Adottat. 5 disa tlieta. Votazzjoni mhix aċċettata. 68 votazzjoni mhux aċċettat. 596 Votazzjoni. Mhux aċċettat. 597 votazzjoni. Mhux aċċettat. 598 u 9 votazzjoni. Adottat. 600 votazzjoni. Adottat. 603 Votazzjoni mhux aċċettat. 602 dak eh, votazzjoni adottat. 604 votazzjoni mhux aċċettat. 605 u 6 adottat. Kompromess numru 4 votazzjoni adottat. Nivutaw għanda 72-73 u votazzjoni għaddeja mux aċċettat 612 votazzjoni għaddeja mux aċċettat 613 votazzjoni mux aċċettat 614 votazzjoni mux aċċettat 615 Votazzjoni mhux aċċettat. 616 mhux aċċettat. Fejn 617 mhux aċċettat. 76 mhux aċċettat. 77 mhux aċċettat. 78 mhux aċċettat. 618 mhux aċċettat. Votazzjoni blokk minn 617 sa 617 mhux aċċettat. 75 mux aċċettat. 79. Mux aċċettat. 80. Mux aċċettat.

ngħaddu għal 6-3-5. Mux aċċettat. 6-3-7. Mux aċċettat. 6-3-6. Adottat. 638. Niverifika fuq 638. Close the vote. Adopted. 84, who is in favor? 80 minu favur kontra stanzjonijiet ma taddix. Blok issa. 639, 86, 87, blok staw tarawħ, nivvotaw fuq u minn favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 646 minu favur kontra astenzjoni taddi. 647 minu favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 648 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 49 50 favur kontra astenzjonijiet taddi. 6-4-9-6-5-0, niverifikaw, vot miftuħ. EPP one too many? Pepe għandu muħed zejiet? Tajjeb issa? Vot maluq, taħdi. 651, favur, kontra, astenzjoni, taħdi. 652, favur kontra, astenzjoniet ta ma taddix 6-5-3 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix 6-5-4 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix 6-5-5 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix 6-5-6 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Design favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 92 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess sitta favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 93 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 660 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Blok, 6 6 6 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 665 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromis 13 favur, kontra, astenzjonijiet taddi. 675 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 676, 677 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Blok 678 sa 681 favur kontra astensjonijiet ma taddix 682 sa 683 favur kontra astensjonijiet ma taddix 684 favur kontra astensjonijiet taddi fej wasanna 97 favur kontra astensjonijiet ma taddix 6-5 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 98 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 6-6 favur kontra astensjonijiet taddi. Blok minn 6-7 sa 6-9 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 99 favur kontra astensjonijiet taddi. 6-2 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 6-3 favur kontra astenzjoniet taddi. 6-4 favur kontra astenzjoniet taddi. 6-5 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 6-6 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 6-7 favur kontra, astenzjoniet ma taddix, blok minn 698 sa 702 minn u favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 100. Għet il-telefoni t-tkelmu bejnietkom. Mija minnu favur? Mija favor, niskuza ruħi. Kontra stanzjoniet taddi. 743 favur. Kontra. Astanzjoniet ma taddix. 705. Minu favur. Kontra. Astanzjoniet taddi. 706 favur kontra astanzjoniet taddi. 707 favur kontra astanzjoniet ma taddix. 708 favur kontra astenzjoniet u taddix. seba' 709 zero favur kontra astenzjoniet u taddix. 713 favur kontra astenzjoniet u taddix. 714 favur kontra astenzjoniet u taddix. 715 favur kontra astenzjoniet u taddix. 716, 17 favur kontra astenzjoni t taddix. 719, 21 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 103 favur kontra astenzjoni t taddix. Wahed tlieta niverifikaw. Għaddit. Vot maluq. Taddi. Seba, nejt nej, seba nejt li ta' favur kontra, astenzjoniet ma taddix. 724 favur kontra, astenzjoniet ma taddix. 725 favur kontra, li sejar ma votawx. 725 favur kontra, astenzjoniet 725 vot miftuħ. And it is closed. Malu. Ma taddix. 104 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 726 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 105 727 favur. Kontra astenzjoniet ma taddix, 106 sabat nej saba sabat nej tisa favur kontra astenzjoniet taddi. 107 favur. Lem s vota fuq din, 108 favur kontra astenzjoniet ma taddix. letin favur. kontra maddeċ sababu jħat wieħed favur kontra sanzjoniet ma taddix, wieħed zero disa favur kontra assenzjoniet ma taddix, wieħed wieħed zero favur kontra assenzjoniet ma taddix. Niverifikaw fuq 110. 110, vot miftuħ, vot maluq, ma taddix. 111 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 732 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Xi żewġ paġni issa 765 minnu favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 766 favur, kontra, astenzjoniet taddi. 766 fuq dan votajna 768 u 769 favur kontra astenzjoniet taddi. 118 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 770 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 771 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 119 favur kontra sanzjoniet ma taddix, 772 favor, kontra Minu favur, Saba Għattaddi, 773 favur, kontra, nivverifikaw. 773 nivverifikaw. Vot malu. Ma taddix. Seba seba erba, favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. Wiet u wiet, favur. Kontra astenzjoniet taddi. Seba seba hamsa favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. Seba seba sitta favur. Kontra. Astenzjoniet taddi. Seba seba seba u 7-8 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 7-7-9 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 780 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 7-8-1 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 1-2-2 favur kontra astenzjoniet ma taddix wieħed ngħid ta' favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 125 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Wieħed ngħid sitta favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Wieħed ngħid erba' favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Wieħed ngħid seba' favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Fejn wasanna? Wieħed ngħid minja favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, wieħed ngħid disa favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Seba' tmien favur. Kontra, astenzjoniet ma taddix. 785 sitta favur kontra astenzjoniet ma taddix 787 favur aeroplan dan kontra ma taddix. 788 favur, kontra, ma taddix. disa' favur, kontra, astenzjoniet, taddi. disa' vot miftuħ. nine. Oh, it's rejected. Taddix. Grazzi. Maluq u ma taddix. U għet li wieħed. Menu favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, seba disa wieħed favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, seba disa erba favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, seba disa ħamsa favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 7-6 favur kontra astenzjonijiet taddi 7-7 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 7-8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 7-9 Bħed minn mieta favur kontra astenzjoni ta' taddix. 802 u 106 favur kontra astenzjoniet tardi. Niverifikaw. 808, 802, 806. Vot miftuħ. Vot maluq. Tardi. 805 favur. Kontra, astenzjoniet ma taddix. Wieħed li tatnej favur. Kontra. Li si għaxet jagħmlu, u wieħed li tatnej favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. Wieħed li tatlita minu favur. Kontra astenzjoniet mutaddix, taddix, u għetet erba favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 807 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, u għetet 5. 808 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. U għek li ta' setta 809 favur, kontra, astenzjoniet mutaddix. 1-3-7-8-1-0 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 8-1-1 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 812 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 8-1-3 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 814 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 1-3-8 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 815 favur kontra astenzjoniet ma taddix 816 favur kontra astenzjoniet ma taddix 139 favur kontra astenzjoniet ma taddix 817 favur kontra astenzjoniet ma taddix 818 favur kontra astenzjoniet ma taddix 140 favur kontra

kontra astenzjoniet ma taddix. 26 27 minn art 28 minnu favur kontra astenzjoniet ma taddix. 29-30 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Le, nivverifikaw 29 30 favur taddi. Wieħed erba' wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix. 142 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix. 331 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 832 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 833, 34 u 35 minu favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. 836-37-38 minu favur, kontra, astensjoniet ma taddix, 839 favur, kontra, astensjoniet ma taddix, 840 favur, kontra, astensjoniet ma taddix, 840 favur, kontra, astensjoniet ma taddix, 842-43 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 844 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 845 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 846 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 847 u 48 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 349 favur kontra ma taddix ma taddix minn 150 ma li votaw xuqa tajjeb wieħed terba tlieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wieħed erba' ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma taddix, wieħed erba' sitta favur kontra astenzjonijiet taddi. Wieħed erba' seba' favur kontra astenzjonijiet taddi. Wet 48 favur kontra sensonijiet taddi. Naddu għal. Wet wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Wieħed 69 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 170 favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda Amenda tlita favur, favur kontra stenzonijiet ma ditx. Wieħed, wieħed, 171 favur kontra u 177 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 178 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 179 favur kontra astenzonijiet ma ditx. 180 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 181 u 182 favur kontra astenzjonijiet maddewx 183 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 184 favur kontra astenzjonijiet maddeċ 185 favur kontra astenzjonijiet għaddit le, anzi, maddiċ, skuza ruħal president Issa edin 186 favur. Kontra astenzjoniet maddiċ 187 favur. Kontra astenzjoniet maddiċ 188 favur. Kontra astenzjoniet maddiċ 189 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 190 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 191 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 192 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 193 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 194 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 195 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 196 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 197 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 202 favur kontra astensjonijiet għaddit 203 favur kontra astensjonijiet ma 203 204 favur kontra astensjonijiet ma 205 favur kontra astensjonijiet għaddit 206 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Som, miskamattu li li marrittux taċċettaw xej, mill-bidunet. Vot elettroniku, vot vot votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddit. Ah, ma spiċajniex. Tajt il-President. Mela. Issa nivvotaw fuq HIV, AIDS, tuberkulosi u l-epatite C. Lesti? Iqsar e, il-votazzjoni. Amenda 34, favur. Kontra, astensjoniet għaddiet. 36, favur. Kontra, astensjoniet maddiċ. 37, favur. Kontra, astensjoniet maddiċ. 40, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 38, 39 42, 43, 44 Le, biss 38 u 39 pala blok favur kontra sanzjonijiet għaddob. Issa l-blok 42, 43, 44 favur kontra sanzjonijiet għaddob. Issa 45 favur kontra astenzjoniet maddiċ 46 favur kontra astenzjoniet maddiċ 47 favur kontra astenzjoniet maddiċ 48 favur kontra astenzjoniet maddiċ 50 favur kontra astenzjoniet maddiċ 51 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 52 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 53 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 54 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 55 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 56 favur kontra astenzjonijiet ma diċ 57 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 60 favur kontra. Ħjar neċċekjaw fuq 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 61 favur kontra astenzjoniet ma' diċ 62 favur kontra astenzjoniet ma' diċ 63 favur kontra astenzjoniet ma' diċ 64 favur kontra astenzjoniet ma' diċ 65 favur kontra astenzjoniet ma' diċ Issa 66 favur kontra assenzjonijiet ma 67 favur kontra assenzjonijiet ma 68 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 69 favur kontra astenzjonijiet ma 70 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 70 favur kontra astenzjonijiet ma 73 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 74 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 75 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 76 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 77 favur kontra Asensoniet għaddit. 79 favur kontra Asensoniet għaddit. 80 favur kontra Asensoniet għaddit. 81 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 82 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 83 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 91 favur kontra assenzjonijiet għaddiet ma 95 issa 96 favur kontra astenzjonijiet għaddit 87-88-89 le 87-88 favur kontra astenzjonijiet għaddow 88 favur kontra astenzjonijiet għaddow Design favur kontra assenzjoniet għaddit. Emenda erba favur kontra assenzjoniet għaddit. Il-blok jaqa, tajib, emenda 11 favur kontra assenzjoniet għaddit. 6 favur kontra assenzjoniet għaddit. 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 9 u 10 favur kontra astenzjonijiet għaddu. 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 13 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 15 20, 21 favur kontra astenzjonijiet għaddu. 30 favur kontra sensonijiet għaddiet. Issa namenda bil-fom fuq l-emenda 17. Hemm xi ħadd kontra li nivvotaw fuq eh, din l-emenda orali mela amenda 17 diġà amendata favur. Ġina qed turi xi ħaġa. Iva favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 19 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 22, 23 favur, kontra, astenzjonijiet għaddaw. 25 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 26 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 28 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 30 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 27 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 29 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 32 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 33 favur kontra assenzjonijiet għaddiet issa l-aħħar vot mod elettroniku votazzjoni miftuħa Immediately you'll be... Iva, ma l-ewel sen so... Iva, konta saqsi Vot sigrit le bottuna. Tajb, wis. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tajb, wis. Daw kienu l-votazzjonijiet kollha, grazzi ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom, hekk nikkonkludu s-sessjoni tal-votazzjoni. Ok, let's continue our... Tajab, isma mela laħen komplu id-dispeċini li knem xifti d-dawmin. Ma mela laħen komplu bl-ħar punt tal-lum. Il-konsiderazzjoni ta' abbozz ta' rapport. Senjura Gerling hija rapporter fuq limitazzjoni ta' twali li komplu għal kam applikazzjoni ta' attivitajiet tal-avjazzjoni u nishtiqna nixtieq ngħadil kelma minnu fih l-rapporter l-Sinjura Gerling. Grazzi ħafna, Snura President. Taw kolla membri fil komitat jafu l-isfond u għalhekk ma nħol nidħol fid-dettall ma kien xi daħxew affarijiet tista' ngħid. Xi wieħed punt li ta' fil-mija ta' emissjonijiet ta' CO2 madwar id-dinja jiġu mill-avjazzjoni ċivili u bit kabbir antiċipat għal 30 sena li ġejjin l emissjonijiet jistgħu jizdidu għal 300 jew 700 Eh, fil-mija sal-2030 sakemm ma nħedux passi biex nrasnu din ir-rata. L-iżviluppi tas-suq tal-miżura attwali tas-suq pala parti mill-pakket biex nagħmlu tajjeb għal dawn l-effetti negattivi illum ikunu fuq l-aġenda tal-IKEO għal ħafna snin. Fis-37 sessjoni tal-Assemblea ġifiri tal-2010 l-IKEO Eh, qabet li ikunem eh, sal-2020 eh, tan transini ma tlet snin wara l assemblea wafqet il-Working Group tal-GMBM biex tasal biex tilħaq dan lan u fil-16 ottubru tasal rjadit għat-39 Assemblea adottat il-rezoluzzjoni illi u kol tamil tajjeb għal dik għal Eh, korsija, ġifiri korsija hija wkoll pjattaforma u dawn l-emissjonijiet eh, aħna eh, ma qegħdin jgħidu illi hekk ikun hemm it-talba biex għasal 2021 ikun jistgħu japplikaw għal titjiriet bħal dam biex ikun hemm iktar ċarezza ġifiri għed nitkellmu fuq l-emissjonijiet sal-2020 u l-iskema eh, taqbad iġ fit ma' teknoloġiji l-ġodda, titjib u eh, sviluppi strateġiċi biex ikun hemm tkabbir sostnibla l avjazzjoni u għas-setturi u l-aspirazzjonijiet tagħhom u medda twila ta' żmien biex sal-2050 ikun hemm tnaqqis tal-emissjonijiet. Il-Mizzati Membri kol tal Ewropea se jisibu miskema mill-bidu net l-IKEO hemm bżonn tiżviluppa l-modalitajiet, il-proċeduri u l-implementazzjoni biex tippermetti lil korsija biex tkun tista' tidħol fis-sef l-2021. Jiġifier monitoraġġ ir-rapportaġġ u verifikazzjoni tal-missjonijiet ta' eh, kriterji u l-eliġibilità il-baseline emissions u l-qafas ta' regolamentazzjoni għall-implementazzjoni tal-iskema fuq level nazzjonali. L-iskema mbagħad se tiġi implementata f'tliet fażijiet Eh, matul il-fazi pilota sal-2023 u bat it-tini fazi sal-2026 eh, se jkun partecipazzjoni volontarja u mbagħad fit-tieni fazi sa 35 bl-eċċezzjoni ta' pajjiżi li għandhom eh, attivitajiet minimi il-parteċipazzjoni tkun obbligatorja. Jekk l-iskema tilħaq l-anijiet tagħha, ikun hemm xi 80% tal-emissjonijiet tal-avjazzjonijiet li jkunu eh, li jkunu eh, iktar minn ċertu livell li jkunu allura eh, mitigati minnaħa tal-korsija. U importanti il il-fejm ukoll jantiċipa li jkun hemm reviżjoni kull tliet snin biex ikun hemm rispett mal-riżultati tal-COP ta' 21 ta' Pariġi L-Unjoni Ewropea ilha rikonoxxiet l-impatt tal-emissjoni tal-avjazzjoni fuq it-tibdil tal-klima u biex nagħtu iktar inċentivi lil eh, linji tal-ajru l-Unjoni Ewropea adottat kriterji biex eh, fl-Unjoni Ewropea stess ikun hemm rispett u fil-koll fil-EA. U dan l-approċċ kien kompatibbli mal-liġi internazzjonali mill-ECJ imma kien hemm xi pajjiżi terzi u linji ta' ajru illi opponew dan ir-regolament u qalu li se jkun hemm eh, kummerċ eh, dajjef u eh, distorzjoni fuq is-suq u għalhekk biex nappoġġjaw l-impenn tal-IKEA biex ikun hemm miżura madwar id-dinja l-Unjoni Ewropea se temporanjament illimita l-EU ETS għal titjiriet fl-EEA sal-2060 u f'nuqqas ta' emendi oħrajn id-direttiva tal-EU ETS din ir-regola ma tibqax tot u jkun hemm il-compliance coverage oriġinarja u aħna nafuha bħala snapback. Il-Kummissjoni rispondiet għal ftehim ta' korsija tal-IKO fl-2017 u proponiet illi żomm id-deroga attwali li l-in minn 2016 kien f'reviżjoni ulterjuri tal-EU ETS tittieħed u tagħmel suġġett ta' rapport mill-Kommissjoni ma' eh, l-iskadenzi mhumiex eh, ċarati, ma' iktar dettal, u meta jkun hemm iktar ċarezza mill-IKEA e fuq in-natura l-kontenut tal-mekkaniżmu neċessarju l-implementazzjoni ta' korsija, kif ukoll kemm se jkun partecipazzjoni mill-pajjiżi terzi. Il-proposta wkoll tenfosizza l-importanza li jkun hemm uh, ftehim maġġel mill-kolleġizaturi ġifir kunsillu Parlament u wkoll preferabilment eh, qabel itmen it ta' din is-sena biex ikun hemm ċarezza legali u konformità skont li ju ETS. Għalhekk, il labbozz tar rapport tiegħi xjajt differenti minn tal-Kummissjoni Nagħti naqbel mal-Kummissjoni għal dak li huwa l-approċċ tagħhom. Naħseb illi huwa ġust huwa tajjeb illi natu lil korsija l-opportunità illi toħroġ bir-riżultati tagħha ma naħseb illi għandna bżonn nirraffinaw ħafna il-kundizzjonijiet ta' dawn ir-riżultati u ir-rapport tiegħi effettivament hekk jgħid. Għalhekk l-ewwel net hemm bżonn ikunu konsistenti mal-leġislazzjoni attwali Nemmen illi din id-deroga hemm bżonn tiġi limitata fi żmien u għandha bżonn eh, eh, fis-seħma tal-kursija tkun operazzjonali fl-ewwel ta' jannar tal-2021. Nasib li huwa neċessarju illi ikun hemm data pubblikazzjoni tal-ewwel jannar tal-2019 għal rapport implementazzjoni tal-Kummissjoni. U għalhekk dan hemm bżonn li konna id-data ta' ħruġ U mbagħad għandna bżonn niżguraw ukoll il-Kummissjoni Ewropea toħroġ proposti f'waqthom għal dik li għal l-rapporti ta' implementazzjoni ċifra għandna bżonn id-dati għal kull rapport u id-dati wkoll għal proposti li jiġu wara. Umbat immorru għal rapport per se huwa waqqaf fil-kriterji għal leġislazzjoni EU ETS tal-Unjoni Ewropea futura għandna bżonn nżommu ma' dawk l-elementi jew l-inin għandna bżonn ikunu iktar speċifiċi u rapport għandu bżonn jeżemina l-ambizzjoni ġenerali ta' korsija meta qabla għal EU ETS din hija kwistjoni importanti ħafna ġilura derwaqt għalija għax għalija dan huwa prinċipju illi rridux nkunu f'pożizzjoni fejn nkunu qegħdin indajfu il-pożizzjoni attwali jekk inkomplu bil-EU Aviation ETS għal dan il-perjodu kollu kemm bżonn niskuraw ruħna li dak li ndaħlu jagħtina iktar riżultati għal dak l tfaddil tal-CO2. Mod partikolari għanna bżon nivalutaw l-effettività u r-rapport għandu bżon jgħamil ispezzjoni tal-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi kif ukoll metodoloġija fuq eh, kastigi l-peni għal nuqqas ta' konformità, il-kontribuzzjoni minnaħat tal-pubbliku, trasparenza, l-standards tal-monitoraġġ, rapportaġġ kif ukoll verifikar u regoli konsistenzi fuq l-usu tal-biofuels, il-każ attwali mhuwiex hekk. Għalhekk biex indirizzaw dan il-punti, ir-rapport ta' implementazzjoni se jippermetti lill kummissjoni kif ukoll il-kolleġislaturi jiżguraw li l-istandards ambjentali jiġu ehm, rispettati. Jiena mħasba so fuq it-trasparenza u naf illi hemm bosta membri li parteċipaw miegħi f'dan il-komitati u meta morna għal nżur l-lajkera sena li għaddiet kellna ħafna problemi biex nkun nistgħu niksbu l-informazzjoni minn din l-organizzazzjoni speċjalment fuq il-Cape, il-Komitat Tekniku ta' din l-organizzazzjoni fejn għandhom eh, ftehimiet ta' non-disclosure bħala osservatur Ewropea mhijiex intitolata li tkun taf xed jiġri f'dan il-laqat għax in-nies li pparteċipaw fihom jiffirmaw biex ma jgħidu xejn ma jagħtux l-informazzjoni li pubbliku u dan huwa diffiċli ħafna għalhekk huma għażlu li jiżviluppaw il-korsija u għalhekk titpoġġina f'sitwazzjoni diffiċli u naħseb għandna bżonn nindirizzaw dan l-aspett fir-rapport u provajtek nagħmel ma' xuħut bil-emendi tiegħi u għalhekk trasparenza għalija hija importanti ħafna. Nixtieq nindirizza din il-kwistjoni tal- tal ħila għal korsija illi eh, tagħti il riżultati taħħa dak li għatfaddil ta' CO2. ċertu punti importanti. L-ewwel ħaġa monitoring, monitoraġġ, il-kosija hija metodu ta' monitoraġġ iżir flessibbli minn dak li hemm permess fil-ITS avjazzjoni. Għandhom din l-idea tal-block hour, iżja block waqt li li fl-ITS tal-Unjoni Ewropea fil-fatt rapport għar differenti li hu perfettament possibbli. għamnek hawnhekk dan settur wieħed fi għandna kwistjoni fuq it-trasparenza dan għat li tiġi finalizzat. Imma nemmen li dan irid jittejjeb jekk għammu nimxu l-qudiem biżjed trasparenza u allura iktar fiduċja minn dan milli dan jista' jagħti fuq fju karburant alternattiv għanna fuel għanna karburant alternattiv. Il-kosija kif jgħet bħalissa ma jaħtieġ dan. Iġfir meta naraw li l-karburant hija kwistjoni daqshekk importanti fih dan il-kawo li kawo fil-basket ta' miżur li għandhom. Naħseb da suġġett tħaqqu iżjed trasparenza. Fuq ir-reġistru l-ITS tal-Unjoni Ewropea imexxi eh, metodu illi fil-kosja mhux qiegħed allura nimmaġan li hemm ċerti diffikultajiet hawnhekk. U ovvjament hemm il-kwistjoni legali ċara li l-ITS huwa faċli ħafna lina jgħet ibbażat fuq liġi Ewropeja il-kossija jiet fuq konvenzjoni ibbażat fuq konvenzjoni internazzjonali. Allura aħna rridu nkunu żguri li daw id-differenzi insibu mezz kif nelbuhom u biex daw id-differenzi jaħdmu. <clears throat> Allura biex skużawni qed nitkellem ħafna fuq għadin imma din il-qalba ta' differenza regoli għall-MRV qed jiġu żviluppati waqt li qegħdin nitkellmu u ħajġu diskussi fit-tieni ġimgħa ta' Ġunju fih dan li kaw l-idea li jkollhom abbozz lest biex jibgħatu l-Kunsill għall-4 ta' Settembru u dan mbagħad nittama li dan jiġi adottat allura sa l-ħarifa ta' dis-sena jkollna idea aktar ċara ta' li kaw se jiproponu fuq l-MRV fuq dar rapport nittama li fl-istess żmien ħan fuq fil-plenarja. Allura hemm f'daqsxejn diffikultajiet bħala skadenza ma nasib il-kollegi tiegħi jaqblu miegħi li għandna nżommu parallel track ma daxxo li għaddej firdan il-kosija u li kaw. Dan li kelli xinejt, nistani għafaw, u nħares il-qoddim biex nara, biex nisma x'għandhom xejdu l-membri. Grazzi sa Shadow Rapportez. L-ewel, l onorvel Liza. Iva, grazzi ħafna u grazzi <coughs> nis-Sinjura Gerling għall-abbozz ta' rapport. Il-trasport blajru huwa kommerċjalment importanti u għalina l-koll l-intiru dan huwa importanti huwa parti neċessarja mill-ħajja tagħna imma kull ma jmur iż-żmien eh, għanna ħafna aeroplani illi huma responsabli ta' emissjonijiet CO2. Jekk tikkalkula l-129 pajjiż rappreżentat fil-konferenza dwar il-klima ġewwa Pariġi, <clears throat> minix qed fuq l-Istati Uniti u ċ-Ċina, imma qed nitkellem fuq l-oħrajn. 129 stat li jinkludu pajizi żgħar bħal Singapur, l-Iżvezja, etc. U jekk kellna ngħidu l-Ungerija, l-Finlandja, l-Iżvezja, Singapur kif ukoll 124 pajjiż ieħor li ma joħ ma jipproduċux emissjoni daqs it-trasport blajru. M'għandekx timponi allura <clears throat> l-istess limiti ta' pajjiżi oħra. Imma insomma. Mija 129 pajjiż li jipproduċu sekk emissjonijiet ta' CO2 fi trasport il-Kummissjoni esprimiet Zappunt. Mi proposta kozija, allura din iġib il-mistoqsija magħha jekk għandix l lura għall-ITS e antik tal-Unjoni Ewropea u nimplementawh kompletament fl-ambitu kollu tiegħu. U nista' niftakar u nfakkar li kien hemm raġunijiet għal protezzjoni ambientali anka biex kunem hemm stateku ġust biex nirrispettaw bisħiħ l-ETS. Imma kien hemm proċess internazzjonali li mhix f'dik id-direzzjoni u ġi reġistrat progress fi kawa. U jien naħseb għandna nnotaw dak il-progress. Allura, għalhekk nappoġġa bisħiħ u bil-qawwa il-proposta ta' Sinjora Gerling li bbażata fuq il-proposta tal-Kummissjoni li tagħti il-parir li inwaqfu l-allot l 2020 mux ma jġix jiġi estis b'mod indefinit u wassal 2020 bat naraw <clears throat> nishtiq ikolli daqxie jizir preċizjoni f'dak li għandu xaqsum ma nistennew u l-kondizjoniet li taħtom aħna preparati possibilment biex nestendu li nwaqfu l-alloċ Kondizjoniet li taħtom għanna neskudu l-trasport lokali. Allura naqbel ma dak li għattajt il-Sinjura Gerling, kon naf f'min se jidħol eh, ma nawnek fuq din 90% tal-pajizi industrializzati jipparteċipaw u s-situazzjoni tkun differenti. e, <clears throat> ma rridux nifsħu kaxxa ta' Pandora fil-industrija rridu naw xi jfisser x'effetti ikun hemm fuq l-industrija u l-projbizzjoni eh, fuq eh, l-industrija tal-azzar naraw xi bis-settur tat trasport blajru Allora jina naħseb irridu nkunu ċari xħajġri wara l-2020 jekk komplu neskludu dawn il-titjeriet eh, eh, twal. Naħseb hemm kunsens li li jessib fih dan l-Unjoni Ewropea permanentement il-Parlament Ewropew ħa pożizzjoni ċara fir-rapport Duncan fej għalli għanna ninkludu trasport blajru fil-2021 ukoll. Inkunu iżjed eżiġenti fit-talbit tagħna mal-kap. Smajt argument tajjeb mill-kollegi tiegħi f'kumitati oħor li għandna nżommu f'moħħna li hemm il-kwistjoni ta' kompetizzjoni ġusta mal-ferroviji li huma koperti b'sejħ li its Allura din hija distorsjoni ta' kompetizzjoni, imma mhix favorevoli għall-ambjent għax tmur kontra l-ferroviji. Allura għanna nitolbu l-Kummissjoni biex tinvestiga dan. Jekk m'hemmx moviment minnaħat tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq dan, irridu nistgħu naqblu ma' dan. U jekk tista'. nisjek t-permetu nisħa nisħaq il-pozizjoni tal-PPE jekk dan l-Europa. <clears throat> Impoġġu pis iktar qawwi fuq l-avjazzjoni fl-Europa, nissom nejnu b'dawk l-industriji li għaddejn impressjoni kbira minħabba karbon likiċ ta' karbonju u neħulhom xi pressjoni għal menu nixtieq nċaqla din l-idea li distribuzzjoni iktar ġusta bejn l-avjazzjoni u partijiet oħra tal-industrija nkunu nistgħu eh, nistgħu nefitaw dan il li leakage, nistgħu niprobixxu kollox naslu għall-anijiet ta' Pariġi. Da diġaġie maħsub sa ċertu punt, u għallur ħadd ma jista' jitlob issa b'mod serju l-Unjoni Ewropea taċċetta xi ħaġa li ma tirċevi li ma tirrispettax l-40% li aħna itħanna liha. Grazzi ħafna u issa s-Surdans. Grazzi ħafna. Grazzi lir-rapporter u s-Sulliza għal kommenti li saru naħseb hawn ftehim hawnhekk ħafna ftehim fejn din il-linji. Nixtieq inkun naf, nixtieq inkun iżjed ċar fuq il-pożizzjoni u r-riservi li għandha l-SND dwar il-miżuri kosija. Il-kuntest x'inhu qed nitkellem fuq industrija li għandha proporzjon kbir ħafna ta' emissjonijiet gas serra emissjonijiet minn avjazzjoni internazzjonali eh, jestimaw li ħaj kwadruplaw mill-livelli mil tal-2010 sa' 2050. Dan huwa riskju li fixkel l-isforzi tal-Unjoni Ewropea imma l-effetti globali biex kullħat jirrispetta l-impenji tal-klima ta' li ftemu fuqhom f'Pariġi. <clears throat> Allura, irridu noqodu attenti. Jien kontent ħafna li aħna rnexxilna naslu għal ċertu ftehim. Meta aħna żorna eh, li kaw sena l-oħra, kien hemm sens ta' suċċess li aħna wasalna għal dan il-ftehim, ma nistgħux niċħdu l-fatt li hemm ħafna problemi f'dak li għandu x'aqsam E, l-implementazzjoni u l-forsibilità tiegħu. Per eżempju, il-kozija hija għan ta' aspirazzjoni u għawnek hija differenti mill-LTS. Allura l-emissjonijiet jibqgħu l-isfel e, dawk li għedin inqas minn 20 mumiex indirizzati mill-iskema. Iserħu fuq il-lini tal-ajru li jixtru krediti E, li kunnu ola mill-livell 20 Aħna nishtuq nifokaw b'mod iżjed e, oli għalhekk is-suċċessi jridu jkunu fil-qalba ta' dan, sfortunatament bħal mezzi ta' trasport oħra, l-aeroplani għadhom mhumiex kapaċi li jtiru e, b'livelli ta' emissjonijiet ferm iktar baxxi imma ejjan nkunu baxxi li għalla volja qegħdin isiru ċertu progress imma il-magna ġett għada ma għada ma rax progress mit-tieni gwerra dinija allura rridu nipretendu u nistennew illi ma jkollniex ħafna suċċess fis-settur tal-avjazzjoni irridu naraw il-kwalità ta' daw l offset u kif daw b'mod eh, kif jistgħu jitqiesu. Li kaw ma ħarġet l-ebda regoli biex tiddetermina il-kriterja, il-kriterju biex tiġġudika x'inhuma dawk l offset imma eh, jekk huma mhumiex ċari u l-osservatur mhux parti mill- mill-diskussjoni u hemm partijiet oħra fejn l-industrija kellha kontroll tal-proċess fil-regolament taħħa stess qed inħoss fuq ix-xogħol fil-Kumitat Tennis meta rajna l-industrija tal-karozzi <coughs> hemm vectors mhux biżejjed fit-taħlita kollha kemm hi. Allura b'mod effettiv ir-regoli mux mhux fl-interess pubbliku u essenzjali li l-industrija tal-ajru tkun tista jkollha eh, ċertu sej fuq xini kapaċi biex i tati f'dak li għandu xasam ma nuqqas emissjonijiet. Miex islafajt ma miex trasparenti biżejjed biex tassigura mis-soċjetà ċivili. Ovvjament ħanħarsu lejn ix-xogħol tal-ikaw meta niġu biex niddeċiedu fuq l-effettività tal-offsets immanna najdu il Digi Climate fil-fat ħarset lejn il-mekkanizmu ta' tindif ta' Nazzjonijiet Uniti u 73% tal-offsets maħruġa mill-mekkanizmu nadif mill-2013 sa' 20 u ma' aktar x'mumiex se jaslu biex jagħtu iktar tnaqqis fl-emissjonijiet. Allura jekk isiru deċiżjonijiet fuq livell ikaw biex jisegwu l-modell e dan il-mekkanizmu ta' tindif tal-Unjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, allura rridu nżommu daf moħna. Missjoniet mill-avjazzjoni imma mdaħlin fil-miri, e, allura kull e, mezz biex, biex indajfu il- il-successi li għandhom nal-mira mumiex merba bijom. U għallura għanna bżon iktar sforzi minn setturi oħra. U għandi nfakka l kollegi li fil-rezoluzzjoni ta' dal-Parlament fil-implementazzjoni ta' tal-ftejn ta' Pariġi konna jedna li kull emenda fuq leġislazzjoni eżistenti li tinkludi eh, l-avjazzjoni fl-ITS tiġi konsidrata jekk jekk hemm ambizzjoni għolja eh, fil-ftejn ġenerali u fil-ftejn internazzjonali. Jekk da ma jiġix rispettat f'dar rapport, allura ovvjament qed niksu r-riżoluzzjoni tagħna stess. Jiġifieri hemm ħafna dubji, punti interrogativi, pero hemm ħafna ftejjin bejn il-gruppi fuq dan. Ħan ikkonċentraw żgur fuq din l-ambizzjoni imma punti iktar speċifiku fuq il-kwalità tal-offsets li jistgħu joħorġu. Thank you. Now, uh, Mr. Gibrandi. Thank you very much, Madam. Grazzi, Signora Chair. Grazie ħafna lil Signora Gerling. U daħlet għamlet abbozz tajjeb ħafna fuq il-mejda. Żgur li ħaġa li għandna naħdmu fuq minn sal Dal-għoddu jina qomt bl-aħbar l-industrija Ewropea tal-azzar batet ittra l-ministri, anka probabilment l-inna, u għaltilna li ovvjament huma impenjati għal politiki tal-klima imma li ti kifini u li għatiġi diskussa hija saġerata għal din l-industrija tal-azzar u allura iva politiki tal-klima imma mhux għall-industrija tal-azzar. Mela allura nargumentaw bl-istess mod għall-industrija tas-siment, dejjem tisma' l-istess messaġġ iva aħna impenjati ta' għall-politika tal kent imma settur tagħna għalja, għax aħna differenti. L-istess ħaġa taqsam mal-avjazzjoni. Tifel ta' ħames snin jista' jifhem li jekk l-industriji kollha jargumentaw dan l-istess mod. Għat maħna għan rispettaw dawn il-miri li aħna ftemna fuqhom la ta' Pariġi u Mkien. Allora rridu nagħmlu xi ħaġa. Jekk aħna nżommu ma' xenarju ta' 1.5 fil-mija ta' Pariġi baqalna erba' snin ta' missjonijiet. Erba' snin. U l-avjazzjoni qed titkellem fuq tkabbir eh, li ju liberu mill-karbon u intom tafu kemm importanti li jitnaqsu l-emissjonijiet. Minkejja dan jena wieġibt b'mod kaut pozitivament għal ftejim ta' dikaw u dil ta' kozija imma tem ħafna punti interrogativi li għadhom pendenti jena naħseb illi ġudi kif u għamlet sew għazlet għal approċ kaut fuq li kaw u kozija u għandi ħafna mistoqsijiet li tqajmu minn oħrajn ukoll. X'qed jiġri issa fih dan li kaw u l-implementazzjoni ta' kozija? Kif ħajimx, kif ħajaħdem? X'inhu ma l-affarijiet bħalissa meta nitkellmu fuq monitoraġġ internazzjonali, e, e, regoli ta' monitoraġġ u verifikazzjoni u rapportar u l-offsets li jissemmew minn ħafna qabli huma kruċjali, assolutament kruċjali. U l-figuri li għadhom kif issemmew qabli huma inkredibbli fuq sistema preċedenti ta' offset tan-Nazzjoni Uniti. Allura, il-mistoqsijiet tagħna il-mistoqsijiet tiegħi l-Kummissjoni e huma biex tagħti iktar e, dawl fuq x'qed jiġi bħalissa. U mhux biss fuq li verikaw, imma fuq livell nazzjonali fost il-66 pajjiż il impenjaw ruhom li jagħmlu ħafna ġewwa pajjiżhom x'qed jagħmlu fil-fatt. Qed ifasslu leġislazzjoni nazzjonali biex jamlu, biex jattwaw il-kosija u kif għanna nifmu il rizervi li ċerti gvernijiet kienu għamlu, notevolment iċ-Ċina, fuq il-kwistjoni ta' tkabbiri bbażat fuq nuqqas ta' karbonju għandi ħafna mistoqsijiet bħala Unjoni Ewropea għandna nkunu kawti ħafna fuq dal-fajl imma li kaw natuhom il-benefiċċju ta' dubju tant imma ovvjament b'approċċ kawt u li nżommu pressjoni fuqhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa Sinjura Kljon. Kiljon. Grazie President, grazie Signora Gerling għal xoltijak. tijak. Dan huwa dossier importanti ħafna. L-avjazzjoni qiegħda dejjem tikber u l-missjonijiet minn da settur ħallu impatt qawwi. Hemm rabtiet qawwijin ukoll mas-suq tal-biokarburanti u l-iżviluppi għal ġejjini. hija kwistjoni wkoll importanti mill-ambitu soċjali. Kif se nkunu nistgħu niżviluppaw sistema ta' trasport li hija frammentata għandha tiġi eh, mirata lejn eh, multimodel fejn naqsu l-ħtieġa għal-trasport. Imma xejra tidher li bil-maqlub kemm fl-avjazzjoni u anka fit-trasport marittimu. U jiena kemm xejn imħasseb messaġġ li qed nirċievu mit-trasport fuq il-ferroviji. Fejn għandek merkanzija tqija li qed mur li lin issa m'għadix tinġar bil-ferroviji u m'hemmx wis iktar intermodalitajiet. Kull stat membru għandu mhux ħażin xogħol x'jagħmel. Xi minn perspettiva ta' ikkaw ta' ngħid illi għandna aspettattivi u nixtiequ illi ikkaw tkun disponibbli u li toħroġ b'soluzzjonijiet. Imma ġala darba neħdu deċiżjoni hawnhekk fil-Kumitat Envi brabta ma' emissjonijiet fil-settur marittimu nkunu qegħdin bet nistabilixxu miri fejn l-Unjoni tkun tista' taġixxi sakemm ma jkunx hemm progress l-2020. Jiena lesta nikkonsidra wkoll pożizzjoni simili hawnhekk illi nistgħu nistabilixxu brabta ma' avjazzjoni internazzjonali. Għaliex jekk ikaw u għajmu ma jistawx jiddu deċiżjonijiet fuq żmien immedjat, mhux ser nixxinna nilħu il-tnaqis l-emissjonijiet li aħna impenjati eh, li naħmu għal-jom taħt it-Trattat ta' Pariġi. Għandi xi il li nista' li stajt naħħuġ bijom anka fid-daw ta' rapport Gerling. Brabta ma' pjattaforma għal kooperazzjoni, pjattaforma ta' sim tal-aqwa prassi, innovazzjoni. Illi tejn enerġija li ma tiddependix fuq il-karbonju. L-istati membri għandhom marfin ta' din ix-xorta, imma ħafna drabi naraw illi prassi bħal din mhux dejjem tiġi skambjata. Il-beħ setting ta' kreditu hija xi ħaġa illi nistaw niddiskutu jekk hemm flus li qed jiġġemmaw x'imkien l flus qed jintużaw għal xi ħaġa, mela allura dawn il-flus għandhom jintużaw sabiex nipromovu efficienza fl-enerġija u innovazzjoni. U bekk noħolqu model fil-settur tat trasporti dipendin qasmin fuq il-karbonju ċat nġbet l-attenzjoni għal fatt illi hemm diversi azzjoniet marbuta ma' trasport l-Unjoni Ewropea illi jistgħu jgħinuna innaqsu l-emissjoni tal-avjazzjoni bħal pereżempju nistgħu nimplementaw il-politika unika l-smewit Ewropew jħagġa l għandna bżonn għaliex il-smewit frammentat Ewropew iwassal għal aktar emissjonijiet ta' karbonju. Bekk rridu nżommu darna nadifa u koll nittama l-Unjoni Ewropea taħdem mod attiv hawnhekk għalkemm dan mhux direttament eh, responsabilta ta' envi. Grazzi, Sunder Kaut. Jidher li hemm unanimità fil-Kamra ħaġa tajba. Pożizzjoni b'saħħitha tal-Parlament hija ħaġa bżonn juża xtaqt inżid xi żewġ punti illi naħseb li huma importanti l ewwel nett mistoqsija lill-Kommissjoni għaliex ukoll qed nagħmlu ta' ruħna li kosija u għaftej minn fej kulħadd qabel meta kif nafu kien hemm żewġ pajjiżi li jresqu riservi. Nej minnhom fuq il-kosija nifisa imma aktar minn hekk fuq il-mira tal-ikkaw. Ġifis kabbir bil-2020, pajizi pal ċina, Brazil, l-Indja, Russja, xifisser dan. Ikun loġiku li niftalmu mill-Kommissjoni x'inhi l-evalwazzjoni tagħhom għaliex dan huwa kruċjali sabiex nkunu nafu x'nistgħu nistennew mill-kolsija. Jekk kolsija qed hemmhekk imma l-pajjiżi prinċipali ma jaqblux mal-mira mal mela allura kolsija hija għodda li lanqas biss qed wassal għal miri ambizzjużi. Naħseb li dan huwa importanti u nixtieq nisma' mill-Kummissjoni x'jaħsbu fuq dan qabel nibdew naħdmu fuq is-soluzzjoni Ewropea. Mibqija nixtieq nirringrazzja lir-rapporter, is-Sinjura Gerling, għadak li eh, ġi adottat pala Parlament Ewropew kien ħaġa loġika pala ħodor nix immorru li din u sen nipprezentaw il-linja tagħna auctioning sħiħ memx carbon leakage u għal daqstant nistaw appoġġu l-kansi ħallan għall-avjazzjoni internazzjonali li nawaċar ċar li iva nistaw naħdmu sal-2020 imma nafu li wara l-2020 l-Ewropa għandha tieħu l-passi tagħha u dan ifisser implementazzjoni ta' kosija fiħdan li ties. U din se tkun il-proposta tagħna. Għaliex ma nafx raġuni għalfejn għanna nwaqfu l-arloċ mbagħad nerġgħu nitlu fl-istess diskussjoni u nirrealizzaw li għal darbora ikkaw mhux taħdem u konna nagħmlu xi ħaġa minnaħa tagħna għandna nevitaw repetizzjoni għalkemm nistgħu nieħdu passi direzzjoni. Fuq non CO2 issa, din hija kwistjoni li importanti ħafna fil-qasam tax-xjenza, frankament nieħu gost li rapporter qed jindirissa dal-kwistjoni għal darba oħra, imma mhux sodisfat bil-Kommissjoni, qed nitkellmu fuq ah, impatt li l-immissiju tu mill-avjazzjoni ġat minn sinilu. Fin-negozjati 2008 dan ma ġiġ diskus l kommissjoni għallet li se jkollha rapporti fuq dan, għafu li dawn qegħdin hemmhekk u l-konferma qed hemmhekk li l-impatt tal-avjazzjoni jekk ninkludu non CO2 tirdoppja. Mhux l-istess ammont bħal eh, industri tal-azzar, dan ta' fuq, imma xorta darboħra minn tam tipproponu xejn din ir-rigward. il ma meta tista' tagħmel xi dwar dan. Nieħu kos li għalmin nistgħu nikkoreġġu dan permezz ta' fattur li żgura li nkopru l-impatt sħiħ tas-settur, mhux nitkellmu fuq diossidu tal karbonju biss. Imma l-Kommissjoni trid twettaq dak li bedet fil minja, grazzi. Grazzi. Signora Donnano. Grazie, Signora President, nishtiq nirringrazzja wkoll koll Signora Rapporter għalla bosta ta' rapport tagħha, ovvjament jina ma nistax ħlif napprova li xewqa li naqsu l-emissjonijiet ta' effett serra, speċjalment dawk li ġu mill-avjazzjoni. Jina wkoll naqbel ma dak li ntqal eh, fuq l-emissjonijiet, eh, per eżempju għal sulfate particles. Il-grupp politiku tagħna kien kontra l-inklużjoni tas-settur tal-avjazzjoni fis-sistema Ewropea ta' skambji ta' kwoti ta' emissjonijiet fil-fatt dan jolqot il-kompetenzi ta' l-ICAO. Ovvjament, aħna maħniex kontra li kunem mekanizmu ta' suq dinji imma mhux suppost tkun Unjoni Ewropea illi t-deċidi mod unilaterali l-iktar u iktar għax l-avjazzjoni huwa settur eh, fejn hemm ħafna kompetitività u l-kumpaniji nazzjonali huma vittmi eh, ta' kompetitività żleali ta' pajjiżi terzi li lin mill-frontieri tagħna raġuni oħra għaliex aħna għandna bżonn daħlu fl-OSI e illi fejn hemm dawn is istati membri kollha illi l-membri tagħha u jina ma naqbilx ma rrida illi e, konna dan l-irkant għal kwoti mill-2021 illi kollu xoqa illi naqas il-kwoti illi jiġu minn dawn il temnis Kif ukoll programmazzjoni ta' kwoti uh, gratis, kif ukoll l-obbligu illi publikaw il-kwoti allokati fuq ir-riċerki li jiġu mbagħad minn dawn il-kwoti dawn għandhom bżonn ikun deċiżjoni tal-Istati membri jekk iservux biex hemm tajjeb għat tibdil fil-klima fl-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi mill-perspettiva legali na kontra li l-Kummissjoni kollha il-ħila li tiffissa permezz ta' qatt delegati modalitajiet dettaljati ta' dawn il-kantijiet. U għalhekk eh, aħna il-sati membri u dak il-kumpaniji l-ġestixxu it temnis ċerti passaġġi ta' test li ma jridux jiffissaw l-finanzjament u l-iskadenza ta' din l-organizzazzjoni u lekin fakkar illi qegħdin nitkellmu fuq awtorità illi tiddependi mill-ġnus maquda u allura hija leġittima daqs l-Unjoni Ewropea mhux iżjed. Grazzi. Thank you. That concludes the list of uh, Grazzi ġena fit-mim il-lista ta' ċedaw reporters. Nessun Vasto. Grazie, President. Iva, kien dibattitu interessanti, ma nasab li għanna bżon ħarsu eh, lejn ir-realtà u naraw x'nija li x'memx ITS l avjazzjoni li se tkun ħaġa ħaġa li pajjiżi terzi jistgħu ikonu konformi ma ħas għemmen skema globali, ma nix pozizjoni fil-fat fejn nistaw naqblu ma, ma membri tal-komitat li bżon nwaqfu l-ħin u l-arloċ. ċertu mendi fil-rapport nsibom preskrittivi zzejiet u nemmen illi nibda nisa biex okreġisim nitolbu dettalji meta fil-fatt tajnijom sentejn sabiex jaġġornawna bi pjan hija ħaġa mhux raġonevoli u ma naħsibx li dan ser jaħdem. Naħseb li dun idun konsiderazzjoni wkoll illi hemm mija wetu design eh, stat eh, jaqa' taħt li kaw u għalkemm l-Unjoni Ewropea huwa blokk b'saħħtu u qed immexxu l-proċess diversi joqsma il-pożizzjoni ta' 165 pajjiż ieħor li wkoll irid tieħdu konsiderazzjoni. Jekk ma nagħmlux dan u ma naslux għal xi tip ta' riżoluzzjoni fl-aħħar tal-proċess, mhux se jkollna skema globali. U lanqas se nexxilna nimponu skema EU ETS ma' kerjes in pajzi terzi għaliex l-aħħar xar snin ma' nirxinniex namlu dan. U għalhekk illum qegħdin hawnhekk u qed ikollna nirs qudiem li kaw sabiex naraw nistgħux naslu għal idea fuq kif nistgħu nimxu l qudiem. Fuq xi punti oħrajn? Iva, tajjeb nitkellmu fuq involvement protokoll ta' non-disclosure ta' ikkaw. Ikkaw jgħalli U aħna nittamaw li jkollna dialogu pozittiv, informazzjoni mill kommissjoni nina nappoġġa bisħiħ il-proposta tal-Kommissjoni u nappoġġa bisħiħ il-xogħol li għamlet il-Kommissarju nasib kisbet ħafna sissa sabiex tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea fuq dak il-livell. Naħseb ukoll li noqgħod attenti b'rabta ma' kif għandna nħarsu lejn dan it-tħul. Naħseb li ħaġa ambigwa ħafna illi nemnu illi meta jkonna tħul jew meta stat membru jikseb tħul mill-linji tal-ajru nifisom li dawn jintefaw eh, taħt il-kappa ta' tibdil fil-klima. Jina ma nemmiex li dan watajjeb, għandu kunem hemm ring fencing ta' kol tħul mill-istati membri, ndaħluħ fil-qasam eh, tal-aerospace u fil ġejjini noħorġu bi pjan serju. Finalment xtaqt ngħid illi tafu li ma meċ sens illi nittamaw li l-ITS mm, noqdu nerġaw eh, noħorġu bija forsi kommissjoni dan trid tagħmel ma dan mustar jaħdem għax se tispiċċa mingħajr skema. Ovvjament fir-Renju Unit mhux se nkun hawnhekk. B'santi oħra mhux se nkun hawnhekk, ġifieri aħna ħankunu wkoll pajjiż terz, imma lil dawk li sejb għaw najdilom għodu attenti u għodu attenti e, xtetta maħu, li xnaħseb għandkom opportunità tajba sabiex tippreżentaw pożizzjoni e, li tinkludi anka ċina, l-Istati Uniti, l pajjiżi l-oħrajn għal biex kollu ikkunu e, konformi Il-raġuna fejn dan resaq u dimikaw minħabba li CR, Soċjalisti, l-Alde, PPF, il-Komitat ta' Trasport għamlu li hekk iridu nipproċedu għaliex ma konna qed naslum kien. U nirrikonoxxu wkoll ix-xogħol ta' surlize imma fil-politika naqblu li ma naqblux. U naħseb għandna nkunu prattiċi fuq kif ser nimxu l-qoddim. F'Montreal eh, nitamaw l-affarijiet imxu l-qoddim u xi darba fil nerġaw nerġgħu lura għal dan. Grazzi President, grazie. Kommissjoni jek joġbok. il signor Graf, jek joġbok. Ma jħedimx il-mikrofonu. bil Yeah, okay. Uh, wisq. Grazzi, Sinura President, grazzi u koll Sinura Gerling, għal eh, l ta' rapport u grazzi għall sforzi illi saru sabiex ninkludu elementi kollha ta' vizzjoni TS la' rapport ovvjament fid-dawl ta' rapport Duncan dwar ir revizjoni TS. Grazzi wkoll ovvjament li Shadow Reporters. Kif tafu l-Kommissjoni qed tipproponi dan kollu wara l-adozzjoni ta' likaw sena l-oħra ta' riżoluzzjoni fuq l-orkorsija Minkej l-fatt illi qed naqgħu eh, lura mill-ambizzjoni oriġinali tal-Kummissjoni xorta nilqgħu l-iżvilupp li kellna li nindirizzaw l-avjazzjoni u missjonijiet tal-avjazzjoni fuq skema globali. U għal ewwel żvilupp imma xorta merħba bih aktar u aktar wara l adottajna il ftajm ta' Pariġi fcop 20, il-mira ta' 2 gradi u anka għoddim żieda kostanti f'emissjonijiet mit-traffiku tal-ajru. Kif nafu, kif semmew bosta dal-ordu, l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni kien biss l-ewwel pass. Il-issa hemm bżonn jiġi komplementat minn numru ta' elementi illi se jkunu ċentrali sabiex nevalwaw l-effettività u l-integrità tal-iskema aħħarija t-netkelmu dwar il-rulebook illi tiġi negozjat fil-prezent fi kaw u li fil-fat se jkun ċentrali f'termini ta' effettività u integrità tal-iskema ġenerali. Qed nitkellmu dwar MRV, qed nitkellmu dwar eligibilità ta' unitajiet, dwar reġistri qed nitkellmu dwar il-bżonn li nevitaw għad doppju u dana kollu huwa importanti ħafna. Trasparenza se tkun ċentrali kif il-koll nafu fil-ħidma tal-iskema. U dan jorbot mill elementi kollha li kien semmejt dan messaġġ għal daqstan ta' uħ mod b'saħħtu f'Montreal. Lura għal dak li qed jiġri dak li se jiġri f'Montreal Il-fat li negozjati għaddejn, għaddejn fil-prezent u livell t esperti, dal-waqt se jaddu għal livell aktar politiku fil-Cape Steering Group. U tajjeb najdu illi sar ċertu progress fuq numru ta' aspetti, aspetti importanti, ma dana kollu diversi elementi illi huma importanti għalina għadhom pendenti u potenzjalment eh, ser joffru sfida serja U għaldaqstant huwa importanti li bħal Ewropa natu messaġġ b'saħħtu favur kwalità u anke f'termini ta' eligibilità ta' unitajiet, kwalitajiet kwalità ta' offset saffarijiet kollha importanti ħafna. Huwa kemm xejn diffiċli f'dan l-istadju li jkollna stampa ċara dwar il-pożizzjoni rispettiva ta' numru ta' partners eh, fil-proċess u fil-skema li xe diskussjonijiet kifetna saru fuq livell ta' esperti uħot minnom kienu pjuttost sikta bħaċċina u nafu li dawn u rezoluzzjoni propju wara l-Assembleja fuq il-mira fil-fatt neutralità tal-korbonju mill-2020 u anke dwar il-leġittimità ta' IKO illi nitlu fuq il-kwistjoni tal-eġibilità t-unitajiet oħrajn huma pjuttost eżvokati eh, eh, fuq dan bħal Brażil li qed jitkellmu fuq x'għandu jiġi diskuss fika. Imma kammin naħa l-oħra wkoll kolet eh, u ħafna fuq il-biokarburanti pereżempju. Naħseb ridu nistennew kemm xejn aktar sabiex nkunu nafu aħjar jekk u kif dal-pajjiżi ser jindirizzaw daw indirizzaw dan fuq livell ta' liġi nazzjonali. X'aktarx jistennew ftehim qabel jitlu f'dan u naħseb dan hu l-iżmin li għandna bżonn sabiex nkunu naf aħjar x'inhu ġej u jekk dal-pajjiżi se jżommu ma' impenn illi ħadu f'Montreal u kif. Żewġ aspetti ġifieri ir-rulbu kumbat implementazzjoni fuq livell nazzjonali Ovvjament rajtu li proposta tal-Kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni dal-kontest u appuntu sabiex nifaċilitaw ix-xogħol li fada l-flikka ikka estendit eh, l-ambitu qed insegwu l-istess proċess li segwejna fil-ġirja lejn l-Assemblea qed inwaqfu l-arloċ darba oħra minnaħa l-oħra nipproponu li konna reviżjoni ġala darba ikun ċar kif il-korsija se tkun implementata. Dan kienu żewġ passi għal daqstant u aħna li aħna qed niproponu. ċaħt nitkellem u koll fuq element importanti, nasib il-koll konċi ta' dan, imma lina definitivament huwa importanti l-bżon li nadottaw il-proposta ma lajkem jista' jkun. Kif nafu, Jekk dan ma jiġix adottat formalment fil-ħin, is-sitwazzjoni tfisser li awtomatikament immorru lura l-ambitu sħiħ bil konsegwenzi kollha li jista' jġib miegħu dan fuq il-proċess fikjaw. Bażikament il-Kummissjoni hija lesta tiffaċilita l-adozzjoni rapida tal-proposta ma'kom u l-Kunsill sabiex nadottawa fil-ħin. Well, the second point Mela, it-tieni punt huwa li deroga attwali l-estensjoni mħalta ma' revizjoni li permetti l-Unjoni Ewropea biex tiċisti situazzjoni li għandna fil-snin li ġejjin iċfinna faċilità l-proċess internazzjonali u billi mbagħad inkunu nafu r-riżultati inlestu r-reviżjoni u ninkludi wkoll għal dawk li huma l-intra EU flights u se konna nevalutaw fil-font is-sitwazzjoni u naraw l-alternativi, l-mezzi kif nistaw u kol trattaw l-emissjoniet intra EEA u da bl-sfont li għanna bżon nkunu konsistenti mal l-għaniet ta' inqas minn 40% li kien maqbul fuq il-level tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest nixtieq ngħid biss li nisuġġerixxu li nevvitaw xi snapback drammatiku bikri ma naħsibx li se jkun tajnuna illi ikonna riżultati fuq livell internazzjonali u dit poġġina f'sitwazzjoni diffiċli ħafna matul ir-reviżjoni. Nżommu f'moħħna illi nistaw dejjem imbidlu xi karatteristiċi meta aħna namlu il-peer review. Apparti minn hekk. minħabba dan il kuntest aħna nilqaw l-emendi li għandhom bħala għan għafa saħjar ta' revizjoni u nemnu illi ekk nkunu nistaw nindirizzaw xiftit mitħassib ta' sistemi futuri u Nemnu kol il biċċa kbira tal-ruoli tal-EU ETS wara l-2020 msoni jiġu indirizzaw fir revizjoni li jmiss. U nanticipaw minn issa tkun ħaġa prematura, bl-eċezzjoni ta' fattur importanti ħafna ta' tbassira l-operaturi u ta' konsistenza ma' l-għaniet tal-2030. Walek niqqafaw u ovvjament aħna lesti nkomplu diskussjoni ma'kom fuq dawn l-aspetti kollha tar-rapport. Grazzi. Grazzi Sinjura Girling. issa. Iva, grazzi Sinjura President, naħseb illi minħabba li l-ħinat jafas so, jina kont, jina rajt ħafna noti fuq diskorsi ta' kulħadd imma ma issa noqgħod naqrom hawnhekk noti tijaj. imma huwa grupp tajjeb ta' Shadow Rapporters ilna naħdmu ħafna u naf li se jkollna kooperazzjoni tajba ta' bejnietna. Naħseb li hemm jeżistu kwistjonijiet fuq korsija u riżultati tagħha u ma narax alternattiva apparti l-approċ li nadni kem spiegajtem biss alternativa wahda is-snapback u indaħlu iju e ETS jina kontenta illi ħadd muħet jissuġġerix li namlu hekk. U għalhekk naħseb illi li kaw suppost tara da kollu bħala ċaqliq pożittiv ħafna mill-Unjoni Ewropea nixtiequ naħnu bis-sistema li qed joffru u nittama li huma jaċċettaw illi hemm xi biċċi toħra ta' informazzjoni li nixtiequ naraw forsi ftit iktar trasparenza u ambizzjoni. U għalhekk qed naqbdu triq it-tajba u nistenna bil-ħerqa il-kommenti u emendi li jiġu minnaħa tal-kollegi. Grazzi ħafna, ek nikkonkludu id-dibattitu, nifakkarkom l-skadenza għal emendi 7 ta' ġunju fil-11 u nifataw fl-enfi fil-11 ta' lulju nistaw nefqowaw grazzi ħafna tal-partecipazzjoni ta'kom.